Sinjuri, dit wassalna allura għal votazzjoni sigrita fuq il-ħatra ta' membru tal-Kommissjoni. dan l-oner il-membru għandu bżon maġġoranza is-sur nefem mimika ħadd ma jitkellem f'dan il- waqt huwa hija votazzjoni segreta ġifieri id-dawl blu biss ħajxel u biex nevitaw kull problemi. Id-daw il-bozzozz blu biss ħajinxtel u l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nixtieq nirrepeti il-mistoqsija li għamilt. Kulħadd tivvota tajjeb mela votazzjoni magħluqa. U r-riżultati huma favur 565 kontra 64 u 64 oħra astensjonijiet. Is-sur mimika ġie elett. Luġi nominat bħala viċi president Honorable members, uh, onorevoli membri, skont l-artiklu 21 ta' trattat tal-Kroazja, il-Kunsill konsulta l-Parlament Ewropew u l-votazzjoni li jintom għadkom hemm għamiltu juri l-opinjoni pozittiva tal-Parlament għal ħatra tas-sur Mimika fuq il-Kommissjoni. Il-Kommissjoni kontenta b'da riżultat u issa fidej il-Kommissjoni flimkien mal-President tal-Kommissjoni Ewropea biex jietu l-aħħar passi nishtiq nirringrazzja l-Parlament Ewropew biex li jassigura il-proċedura tas sur mimika twetqet b'diligenza kif suppost b'mod effettiv ħafna li għandha tagħmilha possibbli għall-Kummissjoni biex tiġi kostitwita wara id-dħul fl-Unjoni Ewropea tal-Kroazja fil-bidu ta' Lulju. Grazzi ħafna sur Kummissarju. Issa naddu għal-voti fuq il-kalendarju tal-sessjoni parzi, parzjali għall-2014. U l-ewwel għanna s-Sinjura Luling fuq da' suġġett. Grazzi President fil-qosor ħafna, sempliċement biex nispjega għaliex jiena is-sottomejt din l-amenda tiegħi u biex ninforma l-kollegi fuq it-tifsira ta' dan biex aħna ma nivvotawx fuq kalendarju li huwa legali din hija emenda ta' mhix ta' natura politika imma ta' natura legali maħniċ qed nitkellmu fuq xejħlief biex inkunu b'konformità ma' dispożizzjonijiet li hemm u deċiżjonijiet mill-qorti, speċjalment dik ta' Diċembru 2012. Jekk inti taraħ fl-abbozz tal-kalendarju li għandna qudiemna llum, inti tara li hemm 11 il-sessjoni fi Strasburgu, it-trattati jgħidu l-ħtieġa ta' 12 imma l-prattika huwa illi f'sena laterali jista' jkollna 11 il-sessjoni u di preferibilment hija aċċettata mill-qorti permezz ta' delegazzjoni speċjali u m'hemmx diffikultà f'dan il-livell. Imma u hawnhekk fejn hawn il-crux id-deċiżjoni ta' Diċembru 2012 tgħid fil-punt 57 illi sessjoni tradizzjonali ma jistawx jiġu organizzati sakemm ma jkunx hemm ma jkunx saru 12 il-sessjoni peress li sessjoni zejda tiżdid biss meta jkun hemm e, neċessità u fl-istess ħin il-Parlament ma jistax jgħid li hemm tnax li tnax huma żejda mbagħad jiddeċiedi li hemm iżjed fi jkun hemm iżjed fi Brussell. Di ma tistax issir għan-nażla jew norganizzaw 11 sessjoni plenarja u mbagħad ma jkunx bżonn iżjed sessjonijiet plenarji nkella norganizzaw 12 sessjoni plenarja u f'dan il-punt allura mbagħad aħna nkunu nistaw jista' jkollna tliet sessjonijiet ekstra. mela jew 11 biss, jew kella 12 u tlieta magħhom. Da biex nispjega żis kollegi ix-xewqa tiegħi li jkollna simplifikazzjoni. Aħna suġġerejna l-ewwel soluzzjoni u stajna stajna jissuġġerejna t-tieni waħda jekk din l-emenda ma tkunx neċessarja, President, il-kalendarju għall-2012 għal darboħra jista' jiġi sfidat u nistgħu niġum tella l-qorti fuq. U f'dan il-punt id tkun problema lina jien nixtieq nixtaq nispjega il raġuni għal din l-emenda u nirrakkomandali l din il-Kamra għax Din naħseb verament qed tagħti għandha bżonn ta' kjarifika. Il-President, Sinjuri, nixtieq niġdilkom l-attenzjoni. Sinjura Luling, jiena smajtek b'attenzjoni kbira, ovvjament hemm il-mistoqsija ta' l-ammissibilità. Aħna studjajnija di u diskutejnija għal żmien twil u kif kontett it-tnax il-sessjoni li jenti semmi inti għall-2012 mhux se jkunu oġġett ta' fl-elezzjoni tad deliberazzjoni tal-qorti fil-paragrafu 33 tad-deċiżjoni huma fil-fatt esprimew l-opinjoni tagħhom fuq is-snin ta' elezzjoni imma ġew għall-konklużjoni li 11 sessjoni huma aċċettabbli possibbli għax il-ħames tijiem illi huma meqjusa bħala ġranet tal-elezzjoni jistgħu jingħataw lill-Parlament. Allura dan ifisser li 11 il-sessjoni biss ikunu ġew dikjarati li kien hemm bżonnhom u dan ifisser laqat ikun hemm il-possibilità ta' iżjed laqat fi Brussell. Din emenda ħanpoġġi l-emenda waħda għal vot. Dawk favur. Grazzi, dawk kontra astensjonijiet maddieċ. Issa naddu il-konferenza tal-presidenti il-proposti tagħhom eh, ġew adottati u l-kalendarju approvat. Issa ħanaġġornaw għal sessjoni solenni tal-President tal-Portugal nirrakkomandalkom il-kolli tibqaw fl-awla. Mela